seduta tal-bira ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni li tresqet 24 sija u allura skont ir-regola 105 paragrafu 6 rekomendazzjonijiet huma approvati għada l-4 25 ta' Ottubru 2017 dawn ħajkunu adottati formalment. L-aħbar li miss nixtieq naqsam magħkom hija fuq l-approvazzjoni tal-deċiżjoni tal-Kunsill u eh,